Meine sehr geehrten und Herren, heute Nacht verstarb unser Signori. Dallejl. Wilfred Martens, il-kollega tana ħallina u għatwilet 19 april 1936 u huwa kien il-president tal-Partit Popolari Ewropew. Il-kollega Martens kellu karriera twila fil-Belġu u fuq livell Ewropew karriera politika twila immens hawnhekk fiħdan il-Parlament Ewropew. Il-kollega tagħna issur Martins kien membru tal-Parlament u kien Prim Ministru tal-Belġu bejn l-1979 u l-1992. U bejn l-94 sa' 99 huwa kien il-mexxej tal-grupp tal-PPE hawnhekk fil-Parlament Ewropew Wilfred Martins kien Ewropew kbir. Il-karriera tiegħu kienet kollha marbuta mal-integrazzjoni Ewropea u kien rappreżentant eċċellenti tal-komunità tal-Benelux. U dak il- dak kien parti mill-twaqif mbagħad tal-Komunità Ewropea. Is-Sur Martins kien Kattoliku pratikant. U mid-dottrina Kattolika huwa kien warajna illi sar il-paladin tal-demokrazija kristjana fl-Ewropa. Huwa ħass illi fl-Ewropa ta' wara l-gwerra L-aktar ħaġa importanti illi kella ssir huwa illi jiġu meluba il-firdiet fil-kontinent permezz tal-kooperazzjoni tal-istati u l-popli lil lin mill-frontieri. Għaliex aħna smajna minnu dejjem tajna kasu li l-Ewropa tista' tkun b'saħħitha Flimkien, jekk l europa tkun ibbażata msejsa fuq il-valuri tal-rispett, id-demokrazija u t-tolleranza u xewqa li narfu id-drittijiet tagħna stess u drittijiet ta' ħaddieħor me mela l-Ewropa eh, tinsa fit-triq it-tajba. bit ta' Sur Martins il-PPE qed jitlef persuna eċċellenti, il-Belġu qed jitlef statista kbir u l-Unjoni Ewropea qed titlef Ewropew importanti immens jekk joġobkom.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 Grazzi tassew. Kollegi. Għalija huwa pjaċir kbir u nur kbir, Sinjuri, illi nħabrilkom illi l